Merci. Merci alla push-up brass band. Grazzi lil push-up brass band ta' Brussel. Grazzi ħafna. Good afternoon everybody. Il-wara nofsinar it-tajjeb il kulħadd grazzi tal-li tinsabu hawnhekk fil-Parlament kulħadd. Il-wara nofsinar il kulħadd, il-wara nofsinhar tajjeb il kulħadd. lil dak kollha li fostkom li titkellmu bl-Ispanjol, grazzi tal-li qegħdin hawnhekk dan l-emiċiklu tal-Parlament Ewropew. L-Italjani. Nilqgħu ukoll l-Italjani kollha. Xtaqt insellem li sintki ta' bliet li tlaqtu mit terremot li qegħdin hawnhekk ma' nastedinniehom biex nuru li l-Ewropa tinsab viċin iċ-ċittadini li qegħdin isofru iktar minn oħrajn. Jiena flimkien mal-kollegi tiegħi tal-Buro l-Biċi Presidenti iddeċidejna illi norganizzaw din il-laqa. U ddeċidejna illi is-seduta plenarja tal-Parlament nibdluha f'assembleja ta' ċittadini Ewropej. Illum intom qed tieħdu postna f'din il-Kamra. Dan huwa ġest simboliku iżda li għalija huwa ta' importanza kbira. Għaliex sfortunatament bħalissa għaddejjin minn żminijiet diffiċli, terrorizmu li għadu għaddej, Nafu x'ġaraft it-tarġanet ilu forli l-immigrazzjoni illegali, il-kriżi ekonomika, hemm ħafna żgħażagħ li ma jistgħux isibu xogħol. F'dawn iż-żminijiet diffiċli iċ-ċittadini iħossuhom li mumiex sodisfatti bl-istituzzjonijiet Ewropej. Iżda aħna rridu namlu mod illi dan il-Parlament fis sentejn u nofs illi ġejjin u li ringrazzja l-kollegi kollha tiegħi illi akkumpanjawni ma dan il-fdan il ser niżguraw illi id-distanza bejn iċ-ċittadini u il-istituzzjoni Ewropej innaqsuha. Aħna rridu nqarbu li ċittadini mal-istituzzjonijiet Ewropej. Irridu li intom bħala ċittadini Ewropej tħossukom parteċipanti u protagonisti fl-azliet li aħna irridu namlu. Aħna irridu natu tweġibiet konkreti għal problemi tagħkom. Irridu nispjegawlkom aħjar dak li namlu aħna rridu wkoll inkunu iktar miftuħin u ma ux fil-binjiet ta' Brussell imma nkunu iktar fost iċ-ċittadini Ewropej. Din hija ġurnata li fiha qegħdin iċċelebraw is-60 anniversarju mill-meta ġie iffirmat it-Trattat ta' Ruma trattat illi tal-ħajja għal din l-Ewropa li bla dubju ta' xejn hija Ewropa li għandha ħafna difetti iżda dan hemm biex il-koll kemm aħna ngħixu fil-paċi, fil-libertà u għandna l-possibilità li niċċaqilqu b'mod ħieles minn belta l-oħra. Aħna l-uniku post fid-dinja fejn ma nirx il-pina tal-mewt naħsbu ftit f'pajjiżi viċin tagħna fejn qegħdin jerġgħu jikkunsidraw li jintroduċu l-pjena tal-mewt aħna dejjem tajna importanza d-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet tal-bniedem. U għalhekk aħna stedinniekom illum mhux biex norganizzaw xi ħaġa, avveniment, imma biex nuru illi aħna irridu nimbidlu li din hija Ewropa li trid tinbidel li trid issir aħjar iżda li mingħajr din l-Ewropa maħna ħanaslu imkien. Li nibdlu nibidlu għall-aħjar jekk inti tfarrok kollox għall-affarijiet għax l-affarijiet mhux sejrin. Sewwa ifisser illi se nkunu qed inkisru lilna nfusna. Aħna rridu naħdmu biex insolvu problemi taċ-ċittadini u llum ser tiddiskutu kif nagħmlu aħna membri ta' dan il-Parlament. Mhux dejjem faċli li ssib is-soluzzjonijiet u li ssib bilanċ. Iżda illum se tesperimentaw intom stess qegħdin f'postna minn flokna bħala deputati u tistaw issa anke tesprimu l-idea tagħkom. Ħadd mu ħajwaqafkom li titkellmu din hija l-Ewropa. F'kemm il-posti ħa madwar id-dinja jiġri dan? Fejn aħna mhux qed x'se tajdu, tistgħu tajdu li tridu tajdu affarijiet pożittivi, negattivi tikkritikaw lid-deputati, ovvjament dejjem fir-rispett lejn ir-regoli, fir-rispett lejn il-valuri. il valuri Din hija demokrazija u din hija l-Ewropa. Għalhekk nil nilqawkom il-Vice President eh, McGuinness se tkun qed tippresedi l-laqa tal-lum Vice President esperta li hija Irlandiża għanna għandna l-possibilità li niltaqgħu ma' persuni ta' identitajiet differenti Iżda li xorta nifsemu bejnietom bħal meta daqqet il-banda li għal-kemm mhux kollha nitkellmu. L-istess lingwa xorta niftemu. Din hija l-Ewropa hija komunità ta' valuri, komu idejat komuni. U għandna iktar xaqadna milli xifridna. Għalhekk dawn il-ħsibijiet kollha u anke nżommu f'moħħna fiċ-ċelebrazzjonijiet anke ta' Ruma li mhux biss se jkun dokument fejn jiġi firma dokument ma jkun anke mument fer ser nerġaw innidu Ewropa ta' ċittadini. U issa, meta tmorru lura f'darkom, f'pajjiżkom, fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, nitolbukom biex tirrakkuntaw din il-ġurnata. Tajdu x'ħassejtu tajdu illi f'demokrazija bħalma il Ewropa kulħadd jista' jitkellem u jiddiskutu, kulħadd jista' jagħmel li jrid. U li hemm seba' mija u 51 deputat li uħossuhom parteċipanti li jridu jaħdmu għalikom, li jridu jatukom it-tweġibiet. Qabel ma nati il-mikrofonu lill-Viċi President McGuinness tfajla li qiegħda ħdejja nixtieq li tieħu posti u nuru wkoll kif żagħżuha kapaċi issemmi e, tmexxi laqa. Dejma kienx tafa qed ngħidilha issa imma etnafda fiha biex tieħu posti. Mademoiselle la Presidente. Signora President. Merci, Monsieur le Président, de nous accueillir Grazie, Sir President, għalli il-għajtna għamnek u grazzi tal-appoċ li tagħti li ċittadini Ewropej u li Zaza. Issa nagħti il-mikrofonu li Signora McGuinness. Thank you. Um, Can I just say I'm very Grazzi tassew. Jina jekk trid tista' tkomplit tmexxi l-laqa jekk trid. Imma insomma dibita xogħol xagħmel wara nofsinhar. Tajjeb li kulħadd nirringrazzja li sur Tajjani ta' dan id-diskors eh, illi għamlilna fejn qed nilqgħu il kulħadd dan il-Parlament Ewropew. Grazzi President. U grazzi tal liħriċ b'din l-ideja biex iċ-ċittadini jieħdu postna. Issa qegħdin eh, f'pożizzjoni taħraq intom u nittama illi tieħdu gost f'din is-sessjoni illi għandna. Jena għandi biċċa xogħol diffiċli li nżomm il-ħin dan huwa dak li nagħmlu fis-sessjonijiet tagħna. Se nkun retta għanna ħames suġġetti, zazzaħu eh, xogħol globalizzazzjoni, 27 stat membru sigur taw tibdil fil klima u ser ikolna indirizz f'kull diskors fuq kull suġġett għanna kol membri tal-parlament li għedin mana imbat niftħu id-diskussjoni. U kullħat jerfa numru tijaw biex kullħat biex nizguraw li kullħat għandu n-numru tijaw. Għalek għedin miktubin bil-kbir il-numru ta'kom għalix għedin il-bot. Għalek meta it-tellaw il-numru naqra possibbli jitkellem kuħad daqqa, imma tajjeb li għanna numri għax hekk ser nkunu nistgħu nidentifikawkom. Mela għandna sessjoni qasira għandna ħafna eh, li xtuq intervjenu u għalhekk nibdew mal-ewwel. Il-qgħad fost iż-żgħażagħ l sfida għall-Ewropa biex toffri opportunitajiet tax-xogħol lil kulħadd m'għandix iktar xi nżid nagħti il-mikrofonu issa l Forum taż zazah Ewropew lil Tina Hockervar, membru tal-bord, li serta tina introduzzjoni għal dan is-suġġett. Thank you. Hello everybody. Grazzi nsellem il-kulħadd. Illum qegħda nitkellem fisem għexieren ta' eluf ta' zazah Ewropej jibatu messaġġ wieħed hemm bżonn li timplementaw żew soluzzjonijiet biex ikun hemm aktar impjiegi għaż-żgħażagħ. L-ewwel net miżuri għall-impjiegi inklusivi li jappoġġaw iż żgħażagħ kollha, speċifikament jilħu l-gruppi aktar vulnerabbli u dan huwa fattibbli permezz ta' tlerazzjonijiet. Skem ta' garanzija inklusiva li jkollha miżuri fokati għal żgħażagħ bi ħtiġijiet speċjali nisa zazah, migranti zazah, etc. l accessibilità importanti. One-stop shops li jistgħu jiżguraw li zazah kollha jkollhom aċċess għas servizzi u gwida kollha fl-istess post u ikun hemm appoġġ tranzizzjoni fis-suq tax-xogħol. U finalment bil-fors titissemmi imsieħba eh, eh, b'saħħithom, eh, organizzazzjonijiet b'saħħithom huma importanti biex nilħu lil dawk il-gruppi l-aktar vulnerabbli għaliex l-organizzazzjoni ta' Zaza għandhom networks wiesa jaħdmu fuq livell ta' grassroots, jaħdmu ma' Zaza ta' kuljum. Jistgħu jibnu ponti jidbej Zaza u servizzi ta' impjiegi pubbliċi. It-tieni soluzzjoni kundizzjonijiet ta' xogħol xirqa irrispettivament mix-xogħol. Kif nistgħu naslu għal dan il lan B'sensiela ta' standards applikabbli għal kuntratti kollha inkluż kuntratti prekarji u ħidma fl-ekonomija ta' pjattaforma u forum ġodda ta' xogħol biex niggarantixxu ħarsin minimu għal ħaddiema inkluż paga xirqa kif ukoll abilità li wieħed jikkontribwixxi għal skemi ta' pensjoni statutorja. Mbagħad ukoll paga ugwali għall-istess xogħol u hawnhekk qed nitkellem dwar it-tmiem ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-età. Naħseb li żgħażagħ eh, aħna wkoll lesti li naħdmu nejnukom nittamaw li nimxu fl-imkien għal dan il-ġejjin li jibda minn issa, grazzi. and, and thank you for kickstarting. Grazzi li l ukoll tal-li tkellimt l-ewwel waħda. Issa ngħaddi mill-ewwel għall-MPs naddi l-Onorevoli Steinbrook biex titwieġeb għandu żewġ minuti. Grazzi Iva fil-qosor. Jiena nixtieq nappoġġa dak li għadu kif qalet tina, għaliex aħna fil-Parlament Ewropew aħna l-SND immexxija minn Gianni Pittella Alkohol niġġieldu għal impigi xirqa, niġġieldu kontra il-qat, speċjalment fost iż-żgħażagħ, u fl-2012 kellna dawn il-garanziji ta' żgħażagħ dawn l-iskemi li kienu parti mill-aġenda u kontenta ħafna li dan kien mudell li kiseb suċċess u 9 miljun żagħżugħ zazuwa, issa kisbu aċċess għas-suq tax-xogħol bis-saħħa ta' dawn l-iskemi. L-istandards tax xogħol bis saxħa ta dawn l iskemi l istandards tax xogħol mill perspettiva tagħna jittiebu wkoll. Zaza ovvjament rridu jitħallsu, ma jistax ikollok inti apprendistati eh, li ma jitħallsux, li ma jħallsux. Eh, din hija ħaġa importanti għalina li jkun hemm il-ħlas u importanti wkoll ikun hemm sistema ta' konsulenza għan-nies kollha għan eżempji tajbin fl-Ewropa ħna brab ta' dan, l-Ewropa s-sanda l-opportunità li titgħallem minn dawn il-prassi fil diversi stati membri u fejn hemm problemi fl-istati membri dawn jistgħu nistgħu naraw kif intejbuhom dawn il-problemi jew nelbuhom. it-tranzizzjoni bejn l-iskola u l-post tax-xogħol importanti wkoll kull żagħżugħ u żagħżuha li jkunu daħlin fis-suq tax-xogħol Irrid ikollhom appoġġ għaliex jekk jibdew bil-problemi ikun diffiċli li wieħed jerġa' eh, fitriq tajba. Irridu niżguraw ukoll li jkun hemm progress ukoll bħala konverżjoni soċjali. Nappoġġa da kollu l qalet tina insomma, għandha l-appoġġ tagħna, iż-żgħażagħ kollha għandhom l-appoġġ tagħna, dinja priorita priorità għalina għall policies tagħna. Qabel ma ngħaddi l-kelma lill kollega li mis, ftakru se jkun hemm il-mistoqsijiet ġifieri jekk intom tixtiequ tieħdu sem fid-diskussjoni u runa n-numru Mbagħad neħdu nota. Se jkun hemm erba' kelliema, ġifieri anke minn issa tistgħu tollu n-numru tagħkom jekk tixtiequ titkellmu. Ngħaddi l-kelma is-Sinjura Lopez mill xelluk maqut, żewġ minuti. Grazzi President. L-ewwel nett jiena nixtieq nilqakom hawnhekk eh, lilkom iż-żgħażagħ nilqakom. Speċjalment Nixtieq ngħid li hawnhekk id-dar tagħkom għaliex hija d-dar tagħkom. Jiena naqbel ma dak li qalet tina aħna wkoll naħsbu li hemm bżonn li nikkontribwixxu għal dawn l-affarijiet, kondizzjonijiet li jkunu xierqa, kondizzjonijiet u garanziji ta' xogħol li jkunu xierqa. Però fil-waqt li naqbel ma dak li ntqal, eh, naħseb li għannom tal-grupp tagħna eh, ix-xelluk Ewropew aħna naħsbu li rridu nikontribwixxu mhux biss permezz ta' skemi ta' garanzija żgħażagħ affarijiet li ħadmu tajjeb fl-modi però anke rridu nikkontribwixxu permezz ta' policies oħrajn marbutin aktar mal-bżonnijiet pereżempju ta' tibdil u taħriġ li jkunu kollha aġġustati viżavi dan il-mudell produttiv il-ġdid. Aħna naħsbu li l-politika ta' austerità ma servit għal xejn biex issolvi l-problemi li jiffaċċjajna. Aħna preżentajna sensiela alternattivi biex insibu soluzzjoni għal dawn il-problemi ta' impjiegi jazzaza impjiegi ta' kwalità. Issa għandna alternattivi qegħdin naħdmu dwarhom bħal pilastru soċjali Ewropew. Eh, xi ħaġa importanti ħafna u hemm programmi oħrajn, aspetti oħrajn bħat taħriġ, il-programmi differenti dan l-aħħar approvajna wkoll il-Jures li huwa mekkaniżmu ta' mobilità volontarja żgħażagħ fl-ambitu tal-Unjoni Ewropea u l-koordinazzjoni tas servizzi pubbliċi tal-impjiegi u l-politika attiva tal-impjiegi xorta ħażina fl-Ewropa hemm differenzi kbar bejn il-pajjiżi differenti. Importanti li jkun hemm l-armonizzazzjoni ta' ċerti regoli pubbliċi u tax-xogħol b'mod li nkunu nistgħu nimxu fl-istess direzzjoni. Grazzi. Um, Grazzi. Issa il-kellima l-ewwel persuna qiegħda f'sit 247 x-ismek, x'ismek jekk tixtieq un um bil-wieqfa. Din il-persuna nafa jiena mill-Irlanda. Eh, ma minnix apposta din, però nifraħlek li qed titkellem l-ewwel waħda. Grazzi, President. Grazzi ħafna, Vice President. Jiena nixtieq. Nimmaġina li l-programma l-iżvilupp rurali issa ilu jeżisti 25 sena. Eh, anniversarju sinifikanti ieħor ġaktar l-ewwel programm li ġabet l-Ewropa f'kuntatt ma' ċittadini rurali tagħha. Dak li nixtieq nistaqsi huwa dan li din il-qoċċata tal-proġett Ewropew tappoġġa u tiżgura li dan il-programm jibqa' jkun parti tal-proċess. L-NGOs u l-komunitajiet lokali wkoll nittamaw li dan jibqa' programm dinamiku għaż-żgħażagħ u għall-anzjani mal-Ewropa kollha. Grazzi. il-membri mbagħad eh, jew jiġbu fil-qosor. Issa, kellim li jmiss wieħed disa seba. Jiena Bernardo Ramos minn Spanja, membru tal l-Unjoni tal-Ewropej Federalisti. Grazzi ħafna għal din l-opportunità. Jiena qed nitkellem eh, l-ewwel bħala eh, il-missier ta' żewġ żgħażagħ bi studji superjuri. Dawn m'għandhomx xogħol, m'għandhomx tama lanqas għax-xogħol. Jiena noħu gost nara li intom fl-aġenda tagħkom qegħdin nissemmu din il-problema tal qat fost iż-żgħażagħ. Però jiena diżappuntat eh, li għat nara li dan is-suġġett qegħdin tindirizzaw qegħdin tippruvaw tindirizzaw is-sintomi flok tipprovaw titrattaw l-oriġini l-eruq. Intom bħala Parlament Ewropew tridu tkunu minn ta' qoddim. Eh, tridu tmexxu s-soċjetà Ewropea intom. Illum m'hemmx problema ta' ħolqien ta' ġid fid-dinja. Jekk naraw id-dejta statistika minn perspettiva storika, qatt ma kellna daqshekk ħila biex noħolqu ġid daqs illum bis-saħħa tal-progress teknoloġiku, però għandna bżonn mudell ġdid soċjoekonomiku għaliex dak attwali bbażat fuq l-impjiegi biex wieħed jaqsam il-ġid dan ma jaħdemx. Bħalissa qegħdin fi żmien ta' tibdiliet radikali. Xi ħaġa li ħassir irridu jew ma rridux, jaf tkun trawmatika forsi le, però li jilkom nitlobkom intom li qegħdin fuq quddiem net Inta mandkom l-obbligu li tipproponu mudell ekonomiku ġdid li jippermettilna noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Mot li jkun hemm benefiċċju għal kulħadd. U mhux eh, qegħdin inġarbuha bħala stigma din il-problema. Thank you. Now, our next speaker, five. Issa, ħamsa erba' tminja. Trid um bil-wieqfa. Iva, qed narak issa, għandek il-kelma, żewġ minuti. Insellem il-kulħadd Serġu Kalamazza jiena, jiena minn Favara, belt fil-provinċja ta' Agrigento, fl-Isqallija. Llum il-ġurnata qegħdin nitrattaw din il-problema, problema Ewropea. Però mhux problema li nsibuha kullum kien l-istess, dan nafuh kulħadd, nafuh speċjalment aħna tan-nofsinhar. Jena ngħid xi ħaġa oħra wkoll. nġdilkom l-attenzjoni għall-aspett ta' dan il-fenomenu li ma tanċu indirizzat. Il-problema tal-qat fil-postijiet xejn warba il-provinċja fit-territorji kollha. Il-postijiet da' xejn beda mill-bliet. F'dawn il-postijiet il-qat fost iż-żgħażagħ hija problema ħafna akbar milli tkun fl-bliet il-kbar u dan naraħ mill-eżodu taż-żgħażagħ minn dawn il-postijiet. Nitlob lill-Ewropa x'in il-viżjoni ta' żvilupp li rridu, x'in ixtiequ li jsiru dawn it-territorji. Jiena naħseb li dawn il-postijiet huma l-essenza tal proġett Ewropew, ma rridux nħalluhom imutu, hemm bżonn li żgħażagħ jibqgħu hemmhekk, anzi jmorru hemmhekk. Biex jibqgħu però hemm bżonn li nigarantixxulhom xogħol, xogħol marbut mat-territorju li garantixxi ħajja għal dak il-post. Grazzi. Grazzi. Issa nagħti il-kelma lin-numru 350 350. Għandek il-kelma. Insellem il-kulħadd. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom tal-istedina l-opportunità li nitkellem fissem il-Fondazzjoni tan-Nisa. Aħna nittedikaw ix-xogħol tagħna għall-implementazzjoni ta' proġetti ta' parteċipazzjoni soċjali, politiċi u kulturali blan li l-opportunitajiet bejn nisaw l-irġiel ikun hemm ugwaljanza bejniethom. Lan tal-ħidma tagħna hija li nisqu fuq il-ħtieġa li jkun hemm politika trasversjali eh, msejsa fis-sessi viżavi l-sfidi ġejjiena b'mod li jkun hemm ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Għal dan il-lan nixtieq infakkar li għalkemm huwa ċert li l-pagi, eh, distak bejn il-pagi bej sessi naqas dawn l-aħħar snin ir-realtà jgħal l-livell ta' qatt jibqa' għoli u nisa hemm aktar ċans li jkunu f'sitwazzjoni ta' inattività ta' xogħol. Hemm ukoll l-ele l-element ta' xogħlijiet prekarji jew inkella part-time li jkunu mħallsa ħażin. Nixtiequ nsemmu wkoll l-ħtieġa li jkun hemm kollaborazzjoni bejn is-soċjetà ċivili u l-qasam politiku kont li nikkombattu din is-sitwazzjoni. U biex nagħlaq hemm bżonn li nindirizzaw lill-MP Polak dak il-klim laqal kontra n-nisa. Hemm bżonn niftakru li floba ċess il-bicċa li t-rapprezenta l-reġina din hija bicċa li timxi fin-naħat kollha. Waħda mill-aħjar biċċiet fil-logħba ta' ċess Thank you. So. Grazzi. Mela, is-suġġetti hawnhekk kienu jitrattaw l-ugwaljanza L-iżvilupp rurali wkoll kif nilħu l-provinċi dawn il-komunitajiet imwarbin u l-ħtieġa ta' mudell ekonomiku ġdid. Sinjura Steiner, titkellem dwar dan? Għandek il-kelma. Grazzi ħafna. M'għandix biżżejjed ħin ovvjament biex inwieġeb għal dak kollu li ntqal. Hemm programmi li qegħdin qarbu li ċittadini għall-Ewropa rispettivament mill-qassam huwa importanti li l-Parlament jappoġġa dawn il-programmi fosthom il-programm leader ukoll. Dak il-missier li tkellem ukoll. Daw il-missier ta' dawk iż-żgħażagħ li huma qiegħda dan mhux każ iżolat fl-Ewropa għall-SND il-garanzija taż-żgħażagħ li tkun indirizzata anke fil-konfront tan ċerti tipi ta' nies eh, dawn in-nies li jitilfu ix-xogħol tagħhom wara li jkunu temmew l-istudji. Il-qat jista' jiġi miġielek, però hemmhekk fir-realtà u importanti li l-istati membri jallokaw xi fondi, strumenti u dan jgħottu kollha żoni rurali hekk biss nistgħu noħolqu impjiegi hemmhekk fejn il-livell ta' diżokkupazzjoni huwa għoli anke fost iż-żgħażagħ ikun għoli. Jekk ir-reġjun ma jkunx sejjer tajjeb, iż-żgħażagħ jispiċċaw biex imorru band oħra. Hemm bżonn nieqfu bl-awtorità, bl-awsterità, b'hekk biss nistgħu nsaħħu l-ekonomija u noħolqu mpigi ġodda. Ftit jimporta mbagħad li ż-żgħażagħ ikollhom livell għoli ta' Eh, studji fil-verità għalina huwa importanti wkoll nsaħħu r-rwol tan-nisa u l possibilitajiet ta' impjieg għan-nisa. Il-Parlament għal dak li għandu x'jaqsam mal ġlieda kontra l-qatt l-qatt fost iż-żgħażagħ jiġġieled ukoll għall opportunitajiet ugwali hemm ħafna nisa li jgħixu f'kondizzjoni prekarja għaliex ix-xogħol tagħhom huwa prekarju. Dawn in-nies irridu nindirizzawhom ukoll anke meta jkun hemm MPs li forsi għandhom idea terribli tan-nisa. Aħna rridu nkomplu bil-ħidma tagħna biex niggarantixxu gwaljanza fl-opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel. Dejn hija din it-triq u nixtiequ nkomplu biha. Grazzi. Żewġ minuti issa għal-kelim li jmiss. Proset tal-interventi. Nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll, forsi eh, ir-referenza li saret dwar il-programmi din hija ħaġa importanti li nżommu dawn il-programmi ta' appoġġ. Anke l-fondi wkoll eh, maħsubin għall-Orizzont 2020 ħaġa importanti wkoll. Però naħsbu li importanti wkoll li jkun hemm distribuzzjoni aħjar tal-budget Ewropew. U dan jintuża l-ħolqien ta' impjiegi, speċjalment tal-ħolqien ta' ta' kwalità żgħażagħ brabta ma' dak li kien qiegħed jingħad mill-wieħed disa seba sur Bernardo Iva irridu nindirizzaw l-erruq tal-problemi ta'. u jiena diġà għedt li jekk ma jkunx hemm bidla fil-politika li tkun żviluppata se jkun diffiċli ħafna li wieħed ikun jista' joħroġ minn sitwazzjoni ta' kriżi daqshekk gravi bħal dik li kellna ehm, reċessjoni gravi bħalma kellna mingħajr ma noħorġu politika ekonomika u soċjali li tkun differenti. Apparti minn hekk u nagħlaq nixtieq ngħid xi ħaġa fil-qosor brabta mal-ugwaljanza kif ukoll iż-żoni rurali. Aħna naħsbu li huwa importanti fiż-żoni rurali li Inżommu l-popolazzjoni hemmhekk u hemmhekk hemm elementi fundamentali xiex nistgħu nagħmlu. L-ewwel qed li kien hemm servizzi fil-servizzi rurali bħal m'hemm fl bliet il-kbar xi ħaġa li bċorta ħażina ma tiġrix. Għall-inqas meta niġu għal nofsinhar tal-Ewropa, però apparti minn hekk fiż-żoni rurali huwa importanti li jkun hemm din jituzi. Il-prezzijiet għall produtturi għandhom ikunu prezzijiet ġusti għaliex fil-realtà jkun hemm dawn id-distributuri li jaffetwaw il-iswi iswi b'mod negattiv. Aħna għandna deficit ta' zazax ta' nisa fi naħta nofsinhar fi żoni rurali għandna problemi wkoll bil-fatt li n-nies jitilqu minn daw il-postijiet. Grazzi. Naf illi ma tantx tħanna fid-dettall ta' dan is-suġġett, imma wieġbu għal din mistoqsija kemm minkom taħsbu l-Ewropa qed tagħmel biżejjed biex tiġġieled il qat fost iż-żgħażagħ. Ollu n-numri tagħkom jekk taħsbu li l-Ewropa qed tagħmel biżejjed. Mela kemm minkom tħossu li l-Ewropa għandha u tista' tagħmel iktar biex tindirizza l-problema tal qat fost iż-żgħażagħ Naħseb huwa importanti illi turu il-level ta' frustrament ta'kom u nittama li xi ħadd hawnhekk qed jieħu ritratt ta' kemm hawn numri mulin bħalissa. Tajjeb, lissa ħalli naddu għas-suġġett li jmiss, suġġet li jifret ħafna minna fuq il-globalizzazzjoni u eh, appelli għal sem ġust Em ovvjament il-globalizzazzjoni ġabet ħafna benefiċċji, però mhux kulħadd iħoss illi missu semu minn dawk il-benefiċċji. Issa nagħti il-mikrofonu lil Natalia Alonso. Grazzi. Ħalli nibda billi nagħmlilkom mistoqsija tafu kemm hawn nies illi qegħdin jgħixu fuq l-adba tal-faqar fl-Unjoni Ewropea jekk intom taħsbu ftit meta wieħed jaħseb li l-Ewropa hija wieħed mill-kontinenti l-aktar onja, wieħed minn għaxra, tnejn minn għaxra, ir-realtà hija fil-fatt wieħed minn kull erba ċittadini ġifiri 123 miljun ċittadin Ewropew li qegħdin jgħixu propju fuq l-adba tal-faqar. Fl-istess ħin, l-Ewropa hija fija 342 biljonarju. U waħna qed nitkellmu dwar kull persuna waħda minn tlieta tgħix fil-faqar. U l-faqar mhix kwestjoni ta' nuqqas jew skarsezza u maqqas għażliet politiċi. President Obama kien qal illi wieħed fil-mija tal-popolizzazzjoni li tikkontrolla il-ġit ta' 99 li jibqaw. U jekk ikun hemm il-ħafna nies tminja. And the EU is leading global actor huge economic. U tmin irġiel persuni l-aktar sinjuri eh, għandhom il-ġit fidejhom tal-maġġoranza Irridu niżguraw li l-politiki Ewropej kollha jkontribwixxu għal dan kif nistgħu niġġieldu kontra n nuqqas ta' gwaljanza politiki fiskali ġusti, per eżempju, sabiex eh, nidistribwixxu il-benesseri, il innaqsu l-faqar, manki il-kumpaniji iridu jikontribwixxu semom, sabiex il-gvernijiet ikollhom il-flus biex ikopru il servizzi li offru. L-Unjoni Ewropea trid tiżgura li l-kumpaniji jgħidu fejn qegħdin jagħmlu l-flus u fejn qegħdin iħallsu it-taxxi dana skont il-country by country reporting Xi ħaġa li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea sabiex il-globalizzazzjoni taħdem favur kulħadd hija l-immigrazzjoni L-immigrazzjoni tista' tkun taġġid kemm għal dawk li jaslu u anke għal pajjiżi li jilquhom. Fl-2015 l-immigranti batu darbtejn eh, l-ammont ta' flus lil pajjiżi eh, li qed jiżviluppaw minn dawk li fil-fatt kienu qegħdin jirċievu għalhekk hemm bżonn li nibdew nitkellmu b'mod differenti dwar dawn ir-realtajiet għalhekk l-Oxfam titlob ekonomija umana li tpoġġi n-nies fil-qalba tad deċiżjonijiet. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Issa għal-membri tal-Parlament, Daniel Kaspari għal pepe Grazzi. Il-globalizzazzjoni hija mana, hija realtà, u aħna għandna żewġ għażliet nistgħu nipparteċipaw fiha jew inkella nistgħu niddeċiedu illi nibqgħu barra minna u hemm pajjiż illi ma jħux sem fil-globalizzazzjoni il-Korea ta' fuq. Waħda mir-raġunijiet hija li eh, l-affarijiet huma tant sejrin tant ħażin f'dak il-pajjiż minħabba dittatur li mexxih, imma ukoll minħabba l-fatt li e, huwa maqtuħ mibqija bqija tad-dinja bħala pajjiż għalhekk jekk aħna se nipparteċipaw, irridu nipparteċipaw anke fit-teħid ta' deċiżjonijiet u jekk deċiżjoni qiegħda tittieħed f'pajjiżna huma l-Parlamenti Nazzjonali li jieħduhom dawk id-deċiżjonijiet u fuq livell Ewropew huwa il-Parlament u huwa l-Kunsill li jieħdu deċiżjonijiet imma f'dinja globalizzata m'għandniex istituzzjoni li tiddeċidi għal kulħadd. Normalment huma dawk li huma l-iktar sinjuri, l-iktar intelligenti, l-iktar veloċi, dawk huma dawk li jieħdu deċiżjonijiet. Imma aħna rridu li l-affarijiet ikomplu hekk jew inkella irridu illi nipparteċipaw li konna regoli u regolamenti biex niġġieldu kontra dan il-korrent għanna l-ftejmiet ta' kummerċiles ma' aktar minn mit pajjiż għanna erbajn ftejn differenti ta' kummerċiles u ftit ċematilu fil-fat aħna iffinalizzajna il-ftejim ta' kummerċiles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada Għalhekk kien importanti ħafna għamlek qed nitkellem għannom tal-grupp li jiena nirrappreżenta aħna l-ikbar grupp li għaw f'dan il-parlament aħna irridu nizguraw illi ikunem liġi li janforsabli uh, eh, legalment u irridu u koll nizguraw illi kulħadd jifhem li l-globalizzazzjoni għenet in-nies jiġildu kontra l-faqar f'bosta partijiet tad-dinja. Ħafna ċittadini wkoll intenu minħabba l-globalizzazzjoni u jekk aħna nkomplu f'din it-triq mixin fid-direzzjoni tajba. Issa nagħti il-mikrofonu lill kollega tijak, l sinjura Xarka għal grupp tal-Alleanza tal-Liberali u Demokratiċi fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi. Naħseb illi hija verament opportunità sabiħa illi nistgħu uh, eh, kom hawnhekk. Mhux dejjem ikonna l-mużika hawnhekk, imma qed nieħu gost illi ġibtu l-mużika. Ħaġa sabiħa li darba kultant niċċelebraw dak li ksibna hawnhekk fl-Ewropa. Dan ma jfissirx li ma narawx il-faqar l-inugwaljanza u r-wol tagħna fid-dinja, imma huwa essenzjali li dawn l-affarijiet nifhmuhom. Imma rridu wkoll napprezzaw forsi xi ftit iktar li fl-Ewropa għandna l-ola livell ta' ħajja u rridu wkoll naraw kif dan il-livell ta' għajxin nistgħu inżommuh. Għalhekk eh, ekonomikament il-kollega tiegħi minn grupp politiku ieħor Eh, għal diġa li se jkun hemm ħafna tkabbir barra mill-Unjoni Ewropea, u tkabbir ekonomiku eh, band oħra mhux biss jgħin biex jgħin il-ċittadini tagħna u f'dawk ta' eh, ekonomija li qed jiżviluppaw, imma anki il-ċittadini tagħna stess, imma aħna ma rridux globalizzazzjoni fejn dejjem jitnaqsu l-standards min-naħa tal-kumpaniji il-kbar sabiex jagħmlu aktar liħ. Għalhekk aħna rridu niżguraw li konna regoli ċari li eh, jirregolaw il-kommerċ u l-investimenti tagħna sabiex eh, insemmaw leħinna u ngħidu jekk intom tridu tesportaw lejn l-Unjoni Ewropea tridu tissodisfaw ċerti standards. Irridu namlu eh, sforz sabiex jinħarsu l-ambjent, il-sigurtà fil-qasam tal-ikel, drittijiet tal-konsumaturi, sabiex ikonna regoli fuq il-kummerċ u vera illi mhux dejjem kollox huwa perfett, però eddi qed ikun hemm iktar diskussjoni dwar kif għandu jsir il-kummerċ u jiena qed nieħu gost illi din id-diskussjoni uh, waslet għal aġenda ġdida għal kummerċ illi uh, tinvolvi il-valuri tagħna anke fil-kummerċ għandna uh, trade for all, aħna ma rridux niġġieldu kontra il-globalizzazzjoni għaliex minkejja l-ambizzjonijiet tagħna u l-isforzi li nagħmlu ma nistax inwaqfuha il-globalizzazzjoni, ma rridu niskuraw illi regoli illi skontom issir globalizzazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq il-valuri u jaħdmu sabiex jiksbu iktar standards u li inqas inugwaljanza. Grazzi ħafna għaw zewċ kellima illi u jintervjenu 4-2-4 l-ewel, kjoġbok. Il-wara nofsenari tajjeb membri tal-Parlament Ewropew, jena jisimni Stefan Mehtavildis u eh, ġejt minn Antwerp, mux bot minn hawnhekk xi sija. Jekk intom ma tmissux il- mikrofonu tinstema waħjar naf illi kulħadd ikun irid joqgħod imiss il-mikrofon imma ikun aħjar jekk ma tmissuhx. Tista' terġa' tibda. Mela, kif konna qed ngħidu, grazzi u l-wara nofsinhar it-tajjeb wara nofsinhar tajjeb Sinjura President, jiena jisimni Stefan, ġejt minn Antwerp, ma għaw bot minn hawnhekk għal Antwerp xi sija vjaġġ Jena eh, parti minn assoċjazzjoni ta' studenti f'Antwerp jisima hija parti minn Stand Up for Europe International għandi mistoqsija għalikom illum. Tafu illi il-50 kumpanija li huma l-aktar onja fl-Ewropa iħallsu biss 2% ta' taxxa kif nistaw insolvu din il-problema, kif nistaw nizguraw illi dawn il-kumpaniji, il-korporazzjonijiet taħalsu t-taxxa li suppost taħalsu għaliex x'nistgħu nagħmlu aħna hawnhekk x'nistgħu nagħmlu flimkien għaliex inkella il-pajjiżi jkunu qegħdin jikkompetu kontra xulxin u min jirbaħ jirpu l-kumpaniji l-kbar. X'nistgħu nagħmlu dak aħna li rridu nkunu nafu bħala żewġ assoċjazzjonijiet li aħna qed nirrappreżentaw hawnhekk. ħafna appoġġ għal dik il-mistoqsija Għandi bżon nara ftit eh, numri issa 426 jekk 6 0 Erba joġbok. Il-war nofsinar it-tajjeb. Jena u koll et nitkellem għannom ta' Students for Europe u naqbel ma dak il qal il-kollega u rrit najt kemtejn fuq eh, din il-biza nis jibżaw illi jisiru eh, imprenditori minħabba l-problemi li rridu jiffaċċaw u l eh, il-pisijiet kif nistaw inħedġu l-nies jipparteċipaw aktar f'ekonomija iktar b'saħħitha Grazzi 104 issa. Barra nofsinar tajjeb jiena jissimni Jean-Louis Rossignon, jiena sempliċi ċittadin Ewropew, biex norbot mal-mistoqsijiet li saru qabel jien għandi mistoqsija oħra għaliex jiena naħseb li hemm impressjoni madwar l-Ewropa li l-Ewropa hija biss kapaċi tajt għandek tagħmel hekk, għandkom tagħmlu hekk. imma m'għandix impatt restrittiv fuq id-deċiżjonijiet li jittieħdu. Għalek fl-Europa qed narraw li hemm differenza kbira bejn dak li nisimgħu u dak li qed jiġri fir-realtà. Tistgħu tgħidu li x'taħsbu dwar dan? Grazzi. zero. 140. Grazzi, signora Vice President. Jiena jisimni Maurizio Brucchi, il-sindku ta' Abruzzo u nirrapprezenta l-Europa, eh, l-Italja ċentrali, l-Italja illi intlaqtet me terremot, mill-tempesti tal-borra u mal-tempati gbar. Għamnek qed nitkellmu dwar xogħol, dwar sigurtà, u dawn huma affarijiet illi aħna għaddejjin minnhom, Sinjura Viċi President, għaddejjin minn diffikultajiet kbar għaliex iċ-ċittadini tagħna qegħdin jitilqu mill-bliet tagħna għaliex iż żaza tagħna m'għandhomx futur jekk ma jsir xi ħaġa, għalhekk aħna qegħdin hawnhekk illum biex nitolbu l-għajnuna tal-Ewropa. L-Ewropa diġà qiegħda tgħinna, imma nitolbu illi tgħinna iktar li tagħmel iktar li tkun aktar viċin tna għaliex dak li ġara fit-territorju tagħna kien tassew eċċezzjonali għalhekk jiena ngħid li meta issir xi ħaġa eċċezzjonali hemm bżonn ta' miżuri eċċezzjonali aħna dan tlabnieh lill-gvern tagħna tlabnieh lir-reġjun u issa qegħdin nitolbu lill-Ewropa tagħna għaliex l-Ewropa hija wkoll l-Ewropa tal-ċittadini tal-Lazio, tal-Umbria, tal-Marke. tal ċittadini tal lazio tal umbria tal marke u aħna nitolbu illi l-Europa tkun verament l-om ta' dawn it-territorji. Aħna għanna bżon lajnuna, ġejna biex nitolbu lajnuna, nirringrazzjaw li President Tajani li tana din l-opportunità, aħna sintki li ta' kuljum inħabtu wiċna ma' diffikultajiet li neħxu f'dawn il-bliet illi intlaqtu mit-terremot, ħafna qat għat tagħna għaddej minn kriżi ħwienet jalqu l-ekonomija spiċċuta mifnija u għalhekk jekk joġobkom għamlu iktar għat-territorju tagħna. Well, thank you for... Grazzi tal-li ġejtu u il-koll verament inħossu għalikom u għal komunitajiet ta'kom u tbatija li għaddejin minna Issa jina se nikser ir-regola x'nista. Wieħed ħamsa disa jekk jogħġbok. Ah, ok. Uh, bonjour à tous. L-għarnof sinari tajjeb li l-kulħat Jiena rrit eh, ngħid xi ħaġa lis sur Kasperi, grazzi tal-li hawnhekk sur Kasperi, fuq il-globalizzazzjoni aħna il-koll għanna ħafna mistoqsijiet dwar il-globalizzazzjoni ta' natura eh, ekonomika, simbolika, kulturali, filosofika, eccetera. Għalek, Kulħadd jaf x'inhi globalizzazzjoni, issa dawn il-mistoqsijiet kollha li għandna f'moħħna minn issa sa Bangkok fl-Afrika, eċetera. Għalhekk jekk intom ma ma takkompanjawx il-globalizzazzjoni b'mod l-iktar ċar, dirett, brutali, mela allura e, l-alternativa l-oħra hija il-Korea ta' fuq. Ġifiri jew il-Korea ta' fuq biss semmejtu bħala eżempju. Jiena ħsibt li di ma kienx ma kienx kumment daqshekk onest. U naħseb illi aw tendenza illi uh, fil-fat bijet li ħafna ċittadini mill-Europa. Jiena l-ewwel darba illi rajt il-bandiera il Ewropea verament it-anqalt imma hemm bżonn illi eh, l-affarijiet najdu għom kif inuma għalix jekk intom tamlu kommenti bħal dawn, il-ċittadini se għom iktar rajtu per eżempju fi Franza bil-rizultati politiċi tal-modi u tal-futur. ħafna nis u ma' verament imxebbajn b'din l-Unjoni Ewropea u għodu attenti, u għodu attenti ħafna għalix ma nishtiqx li l-istoria taqleb għallar. And now, let's go back to our members of parliament and um, you've got quite a... Kienem ħafna uh, suġġetti xfuq xiex titkellmu mill-impenn, it-taxxa, s-solidarjetà li semmew il-kollegi Taljani u anki d-differenza bejn dak li ngħidu u dak li namlu. Sur Kaspari l-ewwel kjoġbok. Żewġ minuti għandek tagħmel miraklu. Iva, naħseb illi dak li għadek kifat hija waħda mill-problemi dejjem ikonna biss ftit wisħin Meta aħna nitkellmu dwar l-ugwaljanza tat taxxa fl-Ewropa, dan huwa eżempju tajjeb ħafna ta' kif nistaw nuru, kif huma mxebbajn iċ-ċittadini fl-Ewropa. Għaliex dil-problema ma nistaw insibu tarfa, għandna maġġoranzi qawwijin fil-Parlament Ewropew, imma ċittadini ma tagħniex il-setat, il-kompetenza biex nagħmlu dan. It-taxxa hija kompetenza nazzjonali din hija xi ħaġa li nara ta' kuljum fil-ħidma tiegħi. Iċ-ċittadini eh, rridu ifittxu ir-responsabilta' fil-Parlament Ewropew, imma il-Parlamenti Nazzjonali ma tawniex din is-seta għalhekk il-problema ma stajniex insolvuha u ċittadini dejjem qed sejrin qed isiru inqas sodisfatti. Itri bżonn li kulħadd jifhem li ma oqsma jaqgħu taħt kompetenza Ewropea u li ma le il-kompetenza tat taxxa hija xi ħaġa li għandha ssir kompetenza Ewropea kellha qatt maħna se nsolvuhom il-problemi li għandna. It-tieni net għajnuna għal reġuni illi eh, għaddew minn dizastri naturali. Iva, għanna xie fondi imma naqbel ukoll li l-Unjoni Ewropea tittamel iktar imma rridu nkunu onesti. L-Unjoni Ewropea ma tistax issolvi il-problemi kollha. Irridu koll naraw il-pajjiżi stess kif jistaw jgħinu lilhom infushom. Aħna għandna nejnu u nistaw nejnu u biħsibna nejnu, pero irridu naraw u koll il-responsabilta illi taqa fuq il-pajizi infusom meta jkunem situazzjonijiet ta' emerġenza l-Unjoni Ewropea iva tista tejn u tejn fil-fat ma tantx nista' intawwal. In Imma, issa, għalfejn in-nies qegħdin jgħin jitbedu iktar mill-Unjoni Ewropea, ovvjament din hija xi ħaġa li konxu minna jiena wkoll. Imma jiena naħseb illi spiss meta jkun hemm problemi fil-pajjiżi individwali tagħna, in-nies jarfu li ma partit politiku f'pajjiżhom huwa responsabbli x'inhu ma jagħmlu ħażin u jippuntaw sebajom lejom. Imma eh, ħafna drabi nisimgħu l-Ewropa ddeċidiet hekk jew hekk. Imma ħafna drabi ċittadini ma jifmux, ma jafux kulħadd eh, mixħud f'keffa waħda, il-gruppi differenti tal-parlament, kulħadd jot bħal xurxin, ħadd ma jaf min qed jipprova jagħmel xiex hawnhekk U għalhekk irridu niżguraw li ċittadini jifmu illi hemm ħafna femmiet divergenti anki fil-Parlament Ewropew. Madam Shaka. Nagħti mikrofonu mikrofonu l onorevoli Shaka. Grazzi tassew, Sinjura President, grazzi taw dawn il-mistoqsi tajbin ħafna. Dawn huma iva kustjonijiet illi qegħdin u dimna. E, tassazzjoni u t-taxxa inġusta f'dawn il-kumpanji kbar din hija xi ħaġa li nistgħu nindirizzaw fuq livell Ewropew jekk iridu li jkollna kundizzjonijiet indaqs, jiġifieri li l-istess regoli japplikaw għal kulħadd. Iżda il-problema hija li l-gvernijiet għadhom qed jikkompetu flimkien biex e, jintraċċaw dawn il-kumpaniji u joffrulhom perċentwali iktar baxxi ta' taxxa u anke kultant jagħtuhom e, ftejmiet speċjali kummissarju Vestager li huwa responsabbli għal dan il-qasam qed iħares lejn il-femit pereżempju ta' Apple fl-Irlanda biex naraw jekk din kienet għajnuna statali illegali hemm bżonn ta' approċċ iktar komuni u dan huwa wieħed minn dawn is-suġġetti li l-aħjar nindirizzawhom flimkien. Kien hemm ukoll mistoqsija ta' kif nistgħu ninkoraġġixxu l-intraprenditorija. Jiena progressiva liberali nħossi din hija kwistjoni importanti ħafna hemm ħafna xogħol xi jsir. Iżda fuq is-suq uniku diġitali dak li qed nippruvaw nagħmlu hemm ħafna opportunitajiet biex noħolqu xogħlijiet mill-kumpaniji tal-IT iżda dawn għandhom qudiemhom ostakli artifiċjali minħabba li hemm 20 setta regoli differenti VAT u l-protezzjoni tal-konsumatur. Għalhekk biex dawn il-kumpaniji Ewropej jilħu l-konsumaturi f'parti oħra tal-Ewropa jridu niżguraw li mhux biss ikun hemm suq uniku offline imma anke suq uniku diġitali. Mistoqsija dwar it-terremoti dan huwa wieħed mid-diżastri illi tassew ħalla impatt fuqna. Hemm sfidi kbar madwar l-Unjoni Ewropea kollha Istana kollha dawn huma affarijiet li jaffettwawna iżda nassigurakom illi il-President Tajjani ta' ġurnata mill-li li ma jindirizza qed tiġi fl-Italja, nsarħilkom moħħkom illi qegħdin jindirizza dawn l-affarijiet. Se kolli nikkonkludi, Sr. President, ħaġa waħda però, hemm bżonn ta' iktar tmexxija politika, anke fuq livell ta' stati membri biex iċ-ċittadini tassew jkunu jafu x'qed jiġri hawnhekk. Għalija mhix xi mhux saw noqogħdu ngħidu x'qed tagħmel ħażin u x'qed tagħmel tajjeb l-Ewropa, nitkellmu dwar l-agrikultura, id-difiża komuni u affarijiet oħra konkreti. Għalhekk biex nikkonkludi nissuġġerixxi li ma nibqgħux nitkellmu dejjem fuq l-Ewropa imma nipparteċipaw f'diskussjonijiet politiċi biex ikunu nafu x'inhija l-aħjar politika fuq livell konkret għax hekk ikun hemm iktar partecipazzjoni mill-ċittadini u aħna għalhekk qegħdin hawnhekk. Grazzi. Thank you very much. Uh, Grazzi tassew lilkom u l-dak kolla li jipparteċipaw f'dan id-dibattitu. It-tielet punt fuq l-aġenda tagħna. Unjoni Ewropea ta' 27 sat membru kif tafu ir-Renju Unit se votaw biex jitilqu l-Unjoni Ewropea u dan il-proċess mistenni li jiġi im skattat il-ġimgħa d-dieħla. Issa, Unjoni Ewropea ta' 27 stat membru. Nistednu għessar il-Salin Gersman li hija viċi president tal-Uffiċjal Internazzjonali tal-, -uff Young Europeans France. Jekk jogħġbok, tista' tindirizza dan is-suġġett. Sur President tal-Parlament Ewropew, Sur President tal-Parlament Ewropew, Sinjuri Vici President, Sinjuri rappresentanti tal-Soċjetà Ċivili xħassejtu intom fil-25 ta' ġunju tal-2016? Jiena ħassejt ħafna sim il-qalb, ħassejt tafsa ta' qalb għal eh, dak li deċidew li jagħmlu ċittadini tar Renju Unit. Dan ifisser illi aħna issa se jkollna imbatu il-konsegwenzi tal-Brexit. U wara il-sim il-qalb ħassejt ir-rabja għalix dawk li votaw favur il-Brexit ser unna il-futur tana. Il-Brexit huwa ħolda pa' zazax huwa essenzjali li l-ġenerazzjonijiet il-ġodda u anki ċittadini Ewropej ikollhom il-ħeġġa li jemnu fl-Unjoni Ewropea u fil-proġett Ewropew u l-lum sfortunatament dan mhux il-każ u dana fi Franza naraħ ta' kuljum iċ-ċittadini tilfu il-fiduċa fl-istituzzjonijiet Ewropej u huwa importanti illi nagħmlu xi ħaġa qabel ma jkun tard Il-missjoni tagħna huwa li nagħtu tama fil-demokrazija Ewropea. L-Unjoni Ewropea u l-Parlament irridhom ikollhom l-odot sabiex jaġixxu fil-interessi tal-500 miljun ċittadin illi jirrappreżentaw għandna bżonn ta' forza Ewropea u federali illi tista' tiffaċċa l-isfidi illi qegħdin niffaċċaw. Għanna ħafna pressjoni fuq mit terroristi mill-xenofobi kontra tagħna, imma rridu naħdmu sabiex nuru l-kulħadd li Unjoni Ewropea hija aħjar hija huwa possibbli waqt konvenju ta', Zazak li ġewment li 38 pajjiż Wara ħafna diskussjonijiet aħna irnexxinna illi nikbu Kostituzzjoni għaċ ċittadini li kif fiha 12 il-kapitli. Jiġifieri kuntra ġdid bejn l-Unjoni u ċittadini dan is-suċċess juri li l-ġenerazzjoni tagħna tixtieq iktar minn kollox illi timxi l qoddim u għandna proposta kostruttiva għal ġejjieni komuni. Aħna rridu Unjoni iktar demokratika Magħquda u integrata li aħna nħallu iż-żazah jissemmaw leħinhom sabiex ikonna Ewropa ġdida innovattiva. Ejjew ħalli nibnuha flimkien namlu dak li aħna nixtiequ mhux dak li jimponu fuq. Thank you. And now to our members of Grazzi tassew il-membri parlamentari li ser iwieġbu. Nibdew bi sur Castaldo. Grazzi, Signora President. Eżis ħbib, eżis kollegi, l-Unjoni Ewropea hija ċittadini tagħha. F'okkażjoni tal-lum, okkażjoni tal-lum huma ta' importanza kbira. Grazzi, Signor President, ħbib kollegi, l-Europa hija ċittadini tagħha u kważmijiet bħallu huma importanti ħafna. Irridu niddeċiedu il-futur tagħna flimkien. F'Ġunju li għadda l-Renju Unit ivvotaw biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea din waħda l ikbar sfidi bit-twaqqif tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa fatt u ma nistgħux naħsbu li realtà titadatta għall-pjanijiet, anzi bil-kontra. Dan huwa mument diffiċli li rridu nibdluh f'opportunità il-Britanniċi urrew il-sfiduċa tagħhom fl-Ewropa li mhumiex sadisfatti bl-Unjoni Ewropea u anke l-mod li biħtaġix l-Unjoni Ewropea. Irridu għandna responsabilità li nindirizzawa. Dan il-proġett sar biex niżguraw li jkun hemm paċi fil-kontinent Ewropew u prosperità ċittadini tagħha. Iżda illum l-austerità li applikata mill-Unjoni qed tikkundanna lil dawn ċittadini għal faqar il-politika għatmu ma neutrali u l-lum l-Unjoni Ewropea qed dotta politiċi illi ikomplu jaggravaw situazzjoni f'stati membri minnajr bidla impossibbli li nerġgħu nmuħdu l-Unjoni Ewropea fit-triq tajba. L-iżvilupp ta' Ewropa ġusta u soċjali huwa possibbli permezz ta' għanijiet ta' xogħol u progress soċjali kif stabilit fit-trattat permezz ta' tisħiħ ta' demokrazija partecipativa. Il-white paper ta' Juncker turi zbal fejn qed jiġu proposti numru ta' għoda mingħajr ma jiġu modifikati il-politiki. Fin-noqqas ta' bidla Brexit jista' jwassal għal effett domino. Ma fadlilni xħin għanna il responsabilta morali u storika li namlu da kollu li nistaw biex din is-sitwazzjoni nindirizzawa. Grazzi, dispeċini. Sur Castaldo eh, huwa parti mill-EFDD. Issa naddu għal kollega fisem soċjalisti u demokratiċi. Merba fil-Parlament Ewropew Aħna smajnikom, smajnik, din hawnhekk biex nisimgħu u eh, baqa f'moħħi il-messaċ illi samt maħna metentik eh, meċċejtik il-laqa f'pajjiżek, issa naqleb għall-Inglis. Inti għawnek ġejt bil-messaċ tajjeb għal futur tal-Unjoni Ewropea, il-messaċ li għanna nadottaw f'Ruma meta nerġgħu niltaqgħu fl-25 tax-xar għanna najdu ċaru tont li għanna bżon aġenda ġdida għal-futur. Awnek għanna eh, f'periklu il-paċi u il-prosperità, il-ħajja tagħna lejxin tagħna u dritt għal-kuntentizza. Iż-żgħażagħ fl-Ewropa huma dawk li jistgħu tassew iwaslu dan il-messaġġ u hekk għandkom tagħmlu. 60 sena wara fruma l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' biss suq. Issa rridu nkunu entità sħiħa kemm politika ekonomika, soċjali, kulturali u fuq livell demokratiku. Selin, naf li jinti tifhem tajjeb illi dan irid issir biex iċ-ċittadini Ewropej tassew ikunu ċittadini. Dan huwa il-messaġġ li qegħdin twaslu tista' tittat raġunijiet biex tikkonvinċi l-oħrajn għalfejn għandna bżonn l-Ewropa. Għaliex nistgħu naħdmu aħjar jekk ninaqdu flimkien biex nindrizzaw it-tibdil fil-klima biex ikollna kummerċ xogħlijiet aħjar biex nużaw il-rivoluzzjoni digitali bi mod possibbli li kulħadd ikollu aċċess protezzjoni soċjali ma rridux li ninfirdu mill-żaza, mill-ġenerazzjonijiet żaza. L-Unjoni Ewropea se tagħti riżultati fuq livell ikbar biex tagħti xogħlijiet aħjar għal futur tagħkom dan huwa il-vuċi li tridu twasslu f'Ruma iżda din il-vuċi diġà waslet hawnhekk. Um, I'm I'm going to have some diff Grazzi tassew. Tistgħu tniżlu n-numru tagħkom din l-iktar darba illi kien hemm talbiet għal mikrofonu fuq dan is-suġġett. Ser niddiżappunta lil ħafna nies imma ħanibda b-690. zero, jekk joġbok. Jiena Julian Schulz mill-Ġermanja għandi 17-il sena, ser nivvota l-ewwel darba fil-Ġermanja din is-sena. Naħseb li kollok kemm aħna naqblu illi din hija l-ġenerazzjoni tiegħi hija l ġenerazzjoni l-aktar importanti għall-Ewropa. Importanti li żgħażagħ tal-tagħ jiġu involuti, konna l-possibilità li ngħidu pjanitana. tagħna biex bekk nieħdu interess fil-politika li sfortunatament qed jonqos dan l-interess fil-politika tistgħu traw mill-aħħar statistika tal-votazzjonijiet fejn ħafna nies ma ħarġux jivvotaw. Dan huwa punt importanti ħafna. Jiġifieri li żgħażagħ irid ikollhom interess fil-politika u fl-Ewropa. naħseb li huwa tħassib l-Unjoni Ewropea. Anzi li l-Unjoni Ewropea għandha tagħti importanza għall edukazzjoni politika għażgħażagħ biex immexxu l-Ewropa iktar il qoddim Grazzi issa 3-2-1, 321, jekk joġbok. Tletmija u wieħed u għoxrin, jekk joġbok. Porno f'sinari tajjeb, jena jisimni Ann, għet nistudja f'Maastricht u membru ta' il-grupp stand-up sabiex ċittadini jirġaw jikollhom fiduċa fl-Unjoni Ewropea jridu jifmu l-benefiċċji li tipprovdi per eżempju il-libertajiet li gawdu minnhom f'Ewropa fejn l-istituzzjonijiet sopranazzjonali huma mbeda wies mill-pajjiżi x'inizjattivi beħsibkom tieħdu biex toħolqu kuxjenza Ewropea li hija tant nieqsa fl-Ewropa u li qed toħloq kriżi eżistenzjali. Ġifieri kif tistgħu iġġelu l-Ewropej jixtiequ iktar Ewropa kif tistaw toħorġu minn din il bużija li donkom malluqin fija. Grazzi. Thank you. Grazzi tassew u proset l-kollegi tal-li ritratti għamluħ eh, għamluħ tajb ħafna. Soltu ma nħallux eh, li jiġu dan affarijiet. Issa 801. 801 naħseb li f'naħta wara tal-kamra. Grazzi tassew. Jiena Laura Hun u fuq l-agenda għanna miktub kif jista' jkollna futur aħjar u kif nistgħu nsibu soluzzjonijiet komuni. Il-problema tar-refuġjati irridu nsibu soluzzjonijiet aħjar għal ftejmiet li jsiru mal pajjiżi mal Polonja fejn ma nieħdux pereżempju ma nieħdux refuġjati. Fil-Ġermanja aħna ħadna ħafna refuġjati. Angela Merkel għamlet ħafna ġit biex ikollna Unjoni Ewropea maquda pajjiżi bħal Polonja għandhom ikunu lesti li jieħdu refuġjati wkoll. Dak kollox, grazzi. And the final speaker. L-aħħar kellim 609. 609. Grazzi tassew. Sonja Fanaxol jina nirrapprezenta il federal Sizazah kienem min ħagost illi Brexit ifisser illi l-Unjoni Ewropea għasim ktar u mod inklusiv f'pajjiż li qed jirrifjuta milli jkun hemm iktar integrazzjoni. Din però hija xi ħaġa dubjuża. Kultant naħsbu illi l-Unjoni Ewropea iffokat fuq integrazzjoni ekonomika u affarijiet prattiċi ta' sigurtà iżda insejna l-Ewropa tagħna hija l-ewwel qabel kollox hija il-proġett politiku ta' paċi, solidarjetà u prosperità fil-qalba ta' dan il-proġett. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hi kif nistgħu nsaħħu l-Unjoni Ewropea anke jekk ser tkun biss Ewropa ta' 27 stat. Grazzi lilkom. Issa, żewġ kollegi. Nibdew bik, Sinjura Rodriguez. Kif nistgħu nsaħħu l-Ewropa? Uh, th thank you very much. I will... Grazzi tassew. Se nifoka fuq id-diskussjoni ġenerali li għajjimtu. Kif nistaw nqajmu iktar ix-xewqa għall-Ewropa? Snajdilkom li dwar l-istorja personali tiegħi. Jiena bdejt bil-esperjenza ta' Erasmus fejn studjajt ma' studenti minn madwar l europa minn madwar id-dinja u dan bidil li ħajti u naħseb li il-koll kemm intom kellkom din it-tip ta' esperjenzi. U la darba jkollok din it-tip ta' esperjenza, dan jibdillek ħajtek. Għalhekk it-tweġiba l-mistoqsija tiegħek i rrit ikollna ħafna iktar esperjenzi flimkien. Naħdmu flimkien mill-aspetti kollha. Meta qed nitalmu, meta qed nfittxu l-ewwel pasta xoltana, meta niċċaqilqu għal belt oħra Ewropea u nagħmlu ħbieb fi bliet Ewropej meta naħdmu flimkien biex noħolqu xi ħaġa ġdida fl-arti u x-xjenza. Meta naħdmu flimkien biex nindirizzaw kwistjonijiet umanitarji. fil kriz tar-refuġġjati rajna żgħażagħ Ewropej jiġġieldu għal soluzzjoni reali, għal tweġiba reali għal kriżi tar-refuġġjati. U meta għandna mbagħad pajjiżi terzi madwar id-dinja li ngħinuhom jiżviluppaw biex tastaw ikollhom opportunitajiet f'ħajjithom. F'dan kollu iż-żgħażagħ Ewropej ħadmu flimkien jistaw ixerdu din ix-xewqa tal-Ewropej għal-ġenerazzjonijiet l-oħra. Nilqawkom għal darboħna f'dan il-Parlament għax l-ewwel qabel kollox hemm bżonn li jkun demokrazija ġdida u din illum dan tal-lum huwa xempju tajjeb ħafna. Grazzi lilek issa l-Onorevoli Castaldo. Signora President, Sandwich wieġeb ukoll bil-Franċiż għaliex jiena inħossni tifel tal-ġenerazzjoni Erasmus jiena qattajt sentejn minn Ħajti fi Franza fejn kont qed nistudja, issa se nkompli bil-lingwa tiegħi bit-Taljan. Rispondo alla prima domanda, si chiedeva bisogna konvolġi i giovani, è vero. Rridu ninvolvuhom l-żgħażagħ, vero. U rridu nibdew mill-edukazzjoni għall politika li tgħaddi mill-parteċipazzjoni. L-Ewropa trid tiffoka ħafna fuq l-istrumenti ta' parteċipazzjoni diretta Illum il-ġurnata hemm it-teknoloġija, hemm laj democracy, votajna dan l-aħħar kien hemm rapport dwar dan, irridu nappoġġaw għaliex minn dawn l-ewwel passi żgħar nistgħu nibdew biex noħolqu kuxjenza politika demokratika. Però biex nagħmlu dan l-Ewropa trid twieġeb ukoll u strument bħal inizjattiva ta' ċittadini trid tkun mhux biss imsaħħa, però trid tkun effettiva min-naħa tal-Kummissjoni l-ispess tifrustra lil min jaħdem fuq dawn l-affarijiet. Kif nistgħu nagħmluhom dawn l-affarijiet? Kif nistgħu inxerdu aħjar l-importanza tal-libertà tal-iju l kisbiet tagħha. Fl-opinjoni tiegħi tweġiba hija li nżidu l-ambizzjoni. L-Ewropa trid tkun waħda soċjali. Eh, l-element soċjali ma ridnieħx eh, wis. Anke trattati li għandna bħalissa jistgħu zidu l-ambizzjoni tagħna, però s'issa kien hemm aktar paroli milli fatti. Men mhux biżejjed li ngħidu għam l-affarijiet hemm bżonn strumenti ta' integrazzjoni akbar u mhux bil-kontra. Ma noħolqux aktar integrazzjoni biex nimponu għażliet politiċi bħall austerità għażliet żbaljati fl-aħħar net xi ħaġa dwar is-solidarjetà Tarkmini kmieni soluzzjoniet soluzzjonijiet komuni għar-refuġjati. Kien hemm riżoluzzjoni xi pajjiżi ma rridux japplikawha l-istandards doppji, l-inkoerenza tar-regoli. Din hija waħda mill-kawżi ewlenin li ixxejnu l-ħidma tal-Unjoni Ewropea u jekk ma niġġildux dawn l-istandards doppji jekk ma nagħmlux hekk ma nagħmlu xejn. Iż-żmien għaddej issa jiddependi minna jew inkomplu bl-istorja jew inkella inċedu l-armi. Grazzi. Thank you. And again my thank Grazzi, grazzi għal darboħra li kull min ħasem issa suġġett ġdid is-sigurtà u l-ħarsin ta' ċittadini fi żminijiet ibsin. Inut li nirrepeti tħassib li għandna brabta mas-sigurtà, ngħaddi l-kelma mill-ewwel l-kellim tagħna li se jibda bil-konversazzjoni s-sur Balzra Research Fellow taċ ċentru Internazzjonali għall-Istudju ta' Radikalizzazzjoni King's College. Għandek il-kelma. Mela, sena ilu f-22 kienem ta' marzu kien hemm eh, l-attakki fi Brussell u dan urina li rabta bejn it terrorizmu u kriminalità kienet rabta reali. Eh, L-aħwa li perpetraw dawn l-attakki kellhom storja twila ta' violenza u problemi mal-liġi u kol soġġorni l-ħabs fejn ġew radikalizzati u eventwalment dan laħaq l-qoċċata f'din il-ġaħat violenta. Fl-Ewropa din hija l-istampa li qegħdin narraw fejn sottokulturi kriminali qegħdin jitħaltu ma' terrorizmu. U f'ħafna pajjiżi Ewropej il-maġġoranza ta' dawk li marru Sirja diġa kienu marrufin mal-pulizija għal xi ħaġa li m'għandix taqsam mal-estremiżmu kellhom problemi oħrajn mal-liġi qabel. U dawn spess ikunu involuti fil-ħajja kriminali waqt li jkunu radikalizzati wkoll. U jkun hemm aġir kontradittorju ġieli bijaw jikkonsmaw id-drogi fil-waqt li jgħidu l-qegħdin jiġġieldu ġlida qaddiża u dan il-każ tal samri f'Berlin jew dak li wettaq l-attakk forli dan l-aħħar. Ġifieri il-linji mhumiex ċari u dan għandu jaffetwa kif nindirizzaw din il-kwistjoni. U tipikament proposti għal kif l-Ewropa t tirrispondi għal din l-isfida jiffokaw fuq aktar skambju ta' informazzjoni dwar jekkux fi stat membri jew bejn l-istat membri. U dan tajjeb. U importanti, però biex il-kooperazzjoni tkun effettiva għandu jkun hemm fiduċja l-ewwel qabel kollox. L-Unjoni Ewropea għandha tistabbilixxi u ssaħħaħ netwerks informali bejn l-esperti tal-kontraterrorizmu b'mod li huma jkunu fl-istess kamra, letteralment, ikunu jafu l xuxin u jiskambjaw daw il-prassi u iżidu l għarfien tagħhom. If I thought there were many speakers wanted to contribute in the last debate. Jaħseb li l-ewwel kellna ħafna kelliema, issa għandna ħafna aktar kelliema, se jkolli niddiżappunta xi persuni. Tistgħu tniżlu n-numri tagħkom ħadna nota l membri tal-Parlament nistieden ir-Roberta Mezzola hawnhekk mill-PPE biex twieġeb, grazzi. Thank you, Madam Chair. Grazzi. Min jaħseb dwar Brussell bħala dar li mhux daru, qatt ma jinsa l-paniku, r rabja u ta' soba wkoll għall vittmi tal-attakki sena ilu. Però minn dawn l-avvenimenti tas sena l-oħra, ix ta' tagħna sabatta u s-sanna din ir-rida biex niġġieldu t terrorizmu b'approċċ doppju li indirizza l periklu immedjat u l-kawżi tal- ta' din il-problema, jekk nistaqsi l-ċittadini Maltin tiegħi x'inhu l-aktar importanti għalihom it-tweġiba tagħhom li tkun li huma jixtiequ li għawdu dritt bażiku għalihom li jħossuhom siguri jagħmlu l-affarijiet li dejjem għamlu u jgħixu l-ħajjiet li jixtiequ jgħixu. Dan il-Parlament aħna ħdimna ħafna l-ewwel nett biex e, nsaħħu l-ħidma tagħna fuq regoli komuni fuq informazzjoni aħjar dwar il-passiġġieri jivvjaġġaw minnu lejn l-Unjoni Ewropea permezz tal-PNR. Daħħalna kontrolli sistematiċi wkoll. kellna strateġiji kontra r radikalizzazzjoni trattajna wkoll l-element finanzjarju wara t terrorizmu. Għandna appoġġ aħjar ukoll għal vittmi ta' terrorizmu għaliex it-terrorizmu ħalla ħafna vittmi moħbija xi ħaġa li tkompli għal ġenerazzjonijiet. Dawn in-nies għandhom bżonn leħen, appoġġ biex komplu bil-ħajja u niftakru dak il-ċittadini li tlifna. Għanna kunu gburin bil-ħidma kollha tagħna, però dan mhux biżejjed. Irridu nkomplu bil-ħidma tagħna Eh, skambju ta' informazzjoni, niżguraw li sistemi ta' IT tagħna jistgħu jaħdmu b'mod kollaborattiv għaliex prevenzjoni u prosekuzzjoni ta' dan l-aġir rridu jissaħħu permezz ta' sistema ta' rekords aktar b'saxħita, rridu nużaw aħjar eh, data biometrika tagħna niftakru fil-problemi wara l-attak ta' Berlin fejn eh, il-persuna li wet dawk l-attakki kella 14 identità differenti, hemm kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, miżuri wkoll din il-ħidma għandha tkompli għandha tissaħħa u ċerta li sejrna xienna. Grazzi. Issa nistieden lil Monika Makovej għal Konservativi Ewropej. Grazzi nsellem il kulħadd Jiena se nibda billi nwieġeb direttament għal mistoqsija ta' Rijan fuq il-kooperazzjoni. Il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri iva bħala intelligence u skambju ta' data hija l-aktar ħaġa importanti. U dan li kien nieqes, u dan li jagħmilha possibbli li jkun hemm dawn l-attakki terroristiċi. Bħala kooperazzjoni għandna aktar databases issa. Għandna database għal Visa, għandna l-Eurodac, is-SIS ukoll database għal tal-Europol u koll dokumenti mitlufa, pero problema hija li dawn id-databases sa dawn l-attakki ta' senajlu kienu nafsan vojta għaliex l-istati membri ma kienux daħlu l-informazzjoni, hemm tendenza fil-pajjiżi kollha li l-informazzjoni jżammu għalihom il-pajjiżi, l-intelligence infurzar tal-liġi ma jkunx hemm skambju ta' din id-data ma' stati membri oħrajn jew għax ma jkunx hemm fiduċja jew inkella raġunijiet differenti. Issa dan irid jinbidel u bdew jinbidlu l-affarijiet pereżempju l-Europol, l-Aġenzija Ewropea rċivit informazzjoni mill-Istati Membri miljun informazzjoni ġdida mill-ewwel attakki fi Brussell f'sena ġifieri 8 miljun l-istati membri kollha irridu jimlew dawn id-databases eh, bl-informazzjoni eh, ta' malajr ukoll. U b'dan il-mod il-kooperazzjoni tista' ixxejjen il dawn l-individwi li għandhom eh, ħsibijiet kriminali. Jew biex imorru mill-Ġermanja għal belġju l Franza, jew inkella biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea, jew inkella biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea biex imorru s-Sirja mbagħad jiġu lura b'identità ġdida għaliex dan ukoll huwa possibbli. Ġifieri qegħdin naħdmu wkoll fuq il-marki tas swaba, eh, l-istampa tal-weċ, affarijiet bħal dawn. U dan jista' jsir fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea. U fil u ukoll għaliex l-esperti qegħdin jgħidu li l-marki tas swaba mhumiex l-aktar mod ċert kif wieħed identifika lil xi ħadd għaliex eh, jista' jibdilhom dak li jkun il-marki ta' swaba naħsbu dwar il-pass li jmiss. Jiġifieri il-marka tar-retina din l-informazzjoni tajtilkom biex ngħidilkom li jiva kooperazzjoni importanti ħafna u l-istati membri rridu jifmu li rridu jaħdmu fl-imkien għaliex jekk le ma nkunux siguri. Aħna sigur tar-riduha aħna minn pajjiżi differenti hawnhekk sfondi differenti, naħdmu flimkien, nitkellmu flimkien u l-istess għandu jsir fl-ambitu ta' intelligence fl-istati membri. Grazzi, grazzi. Issa. Niskuża ruħi minn issa. E, telet kallim. Erba bissandi. Grazzi. Illum il-ġurnata qoddimna għandna diversi teddidiet. Il-kallima preċedenti semmiet ħafna miżuri li jistaw jisaxħu sigurta fost li ċittadini però ma nixew namlu wisq għaliex jekk inti grifika l-liberta sigurta titlifhom it-tnejn, hemm bżonn aktar kooperazzjoni però bla dubju li ġiet esistenti wkoll li jagħtu lill-awtoritajiet forzar tal-liġi u l-qrati ħafna opportunitajiet. M'għandniex eh, waqfu l-libertajiet ta' ċittadini minħabba ta' terroristiku, però m'għandniex eh, nissagrifikaw il-libertà tagħna għalkemm is sigurta l-aktar ħaġa importanti fil-verità. Tnejn erba' ħamsa għassa. Jena Antonio Coelho Portugiż jiena. Grazzi għal din l-opportunità din l-opportunità li tajtuni għannom tar-reġjun tiegħi jiena mit-tramuntana tal-Portugal. Jiena ġejt hawnhekk biex niġbirkom l-attenzjoni għal kwistjonijiet marbutin ma' sigurtà li ma jipermettux li l-elementi u gruppi radikali li jipperikolaw l-iżvilupp fl-Ewropa. Illum il-ġurnata fuq bażi ta' kuljum qegħdin niffaċċjaw armi, attakki violenti. Però xi nies fil-kampanja qegħdin iħossu li huma wkoll qegħdin taħt attakk. Il-kaċċaturi pereżempju, il-kaċċaturi jużaw l-armi, jina nirrapprezenta ħafna kaċċaturi u aħna nħossu li għadin niġu imbarrija mill-kampanja u importanti li l-Europa ma tinsix dwar dan. Mux indije, xtamar du kunun kalikata xkxtut naturjeza. E Zoni rurali tal-Europa rridu jkunu mħarsa. Il-konservazzjoni hija importantissima. U parti mill-konservazzjoni din issir bin-nies fil-post u l-kaċċa hija parti minn dan il-proċess. Kaċċa tgħin il-biodiversità u aħna qegħdin nippromovu reġjun sħiħ, pajjiż sħiħ. 571 571 Grazzi. Insellem il-kulħadd il-wara nofsinhar it-tajjeb. Jiena parti mill partit Demokristjan Belġjan, jiena minn Antwerp, irridu nifokaw aktar fuq l-IT naħseb jiena. L-iskambju tad dejta ħaġa importanti ħafna. Illum l-jum dinji kontra r-razzizmu u diskriminazzjoni u jiena naħseb li hemm bżonn li dan inżammuh f'moħħna. Irridu nħarsu lejn nfusna wkoll naraw x'aħna nagħmlu aħna wkoll. Aħna spiss nistigmatizzaw il dawn in-nies xi kultant, nies li ġejjin mill-Afrika ta' fuq. Irridu naraw aħna kif naq kif naġixxu għaliex aħna wkoll nkunu ta' diskriminazzjoni xi kultant. Dak li xtaqt ngħid irridu niftakruħ dan il-punt. Apparti minn hekk xtaqt ngħid li l-President Trump li għal affarijiet xej pjaċevoli fuq il-Belġju, fuq Brussell, naħseb li huwa importanti li narfu li hemm ħafna affarijiet aktar importanti hawnhekk qegħdin nirranġaw problemi li kellna fil-modi qegħdin naħdmu flimkien biex niprevjenu daw l-attakki fil-ġejjieni. Issa wieħed erba' tminja l-aħħar kelliem. Wieħed erba' tminja. Grazzi. Jena Daniz. Naqbel ma l-ewwel kellima, naqbel li hemm bżonn kbir għal kooperazzjoni Ewropea. għas sigurta hemm bżonn ta' skambju ta' informazzjoni wkoll u anke l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi irridu nitgħalmu minn esperjenzi oħrajn. Hemm bżonn fiduċja b'mod li ċittadini tagħna jkunu aktar siguri fil-programm għall-avveniment tal-lum qed jistaqsuna kif nistgħu niprevjenu bl-aħjar mod terrorizmu. Naħseb li d-tweġiba insibuha fil-kelma terrorizmu. nix nkunu bezana. Hemm bżonn li nibżaw għal-libertajiet tagħna wkoll bħala ċittadini, jiena kontent ħafna li li ju edha tagħmel dak li qed tagħmel permezz tal-leġiżlazzjoni tagħha, però l-istati membri għandhom ikunu infaħra għal ħidma tagħhom ukoll il-liġijiet tagħhom fir-rigward tal-data. tal data Dan huma affarijiet importanti ħafna. Talba tiegħi hija li eh, nkomplu bil-ġlida tagħna eh, fġieħ il-libertajiet individwali fil-kontinent. U għandu ikun hemm m'għandux ikun hemm aktar attakki terroristiċi. Eh, irridu nkomplu naħdmu anke meta jkun skomdu li nagħmlu dan. And now let's go back to... Grazie ħafna marru l-ura għal Sinjura Mezzola u l-Sinjura Makovej. Zommu mal-ħini kħiġokom din id-darba. Thank you, Madam Chair. Grazie, President. Nitkellem bil-Malti. Um, Nishtiqni nirringrazzja lil kull min tkellem sissa fuq dan id-dibattitu u naqbel mal-ewwel persuna li tkellem li jgħid li m'għandniex immorru il-bot li jekk aħna ser nillimitaw il-libertajiet li aħna tant iġġilidna għalihom bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea, dak ifisser li terroristi ikunu rebħu. Għalija li jiena tant iġġiliet biex il-pajis tiegħi jidħol fiż-żona Schengen u għal kull attakk li kolna fuq is-soċjetajiet tagħna, ikolna nerġgħu inreġġaw lura drittijiet li tant irbaħna għalija dik hija xi ħaġa li tfisser li rridu niġġieldu iżjed għal proġett Ewropew. U dak ifisser li kulħadd irid jiġi, irrid ikun, irridu niddefendu l kulħadd, il kull min jgħix f'kemm fil-bliet kif ukoll fl-irħula. Jien għandi tfal tiegħi li isaqsuni għalfejn li meta jiena mmur l-iskola jew jekk imorru eh, f'ximkien pubbliku, f'xi post pubbliku fil-Belġu, irridu naraw is-soldati kullimkien. Meta nqabbel il-ħajja ta' tfal tiegħi ma' dik li kelli jiena meta kon żgħira, il-ħajja ta' tfal tiegħi ħafna iżjed diffiċli tista' tgħid ir-raġunijiet li għandi nagħti jien għalfejn għandna nridu nkun nipproteġu tfal tiegħi u ma ħafna iżjed diffiċli milli kellhom il-ġenituri tiegħi biex jipproteġuni. Fu l-iskambju tad-data, nemmen li għandna nagħmlu iżjed. Jekk nagħtu din hija xi ħaġa importanti għall grupp tiegħi l-Partit Popolari. Jekk nagħtu lill-awtoritajiet tal-infurzar tagħna iżjed poteri biex ikunu jistaw jiskambju id-data bejnietom, l-informazzjoni bejnietom, inkunu nistaw inwaqfu l-attakki li jisiru qabel ma jsiru, ħalli ma nerġawx ninsibu ruħna hawnhekk fil-Parlament għal darboħra najdu li ġrat li ġara incidenti ieħor bid-dispjaċi li għandna. Ħankomplu bil-ġlieda tagħna u nati u jiena nwetta flimkien mal-kollegi tiegħi li ekser nkomplu nagħmlu f'dan f'din id-dar fejn nkomplu nfittxu il-bilanċ bejn il-libertà u s-sigurtà. Thank you very much. And now Madam McAvey, and again... Signora McAvey, Zammal l-ħinek joġbu. Uh, thank you, Madam Chair. Um, so I will follow... Grazzi. Nsegwi l-eżempju ta' Roberta u nitkellem bil-sim pajizi, il-Rumen. Nittama li hemm xi Rumeni hawnhekk fil-Kamra, nindirizzhom. Hemm Rumeni fil-Kamra. Iva hemm xi ħadd, iva tajjeb wisq, mela, tkellem. Aħna ma naħsbux li għanna nraznu l-libertajiet ta' ċittadini hemm bilanġ bilanċ bej is-sigurtà u drittijiet individwali għaliex dan huwa l-punt li nżommu l-istandard ta' ixin tagħna xi kultant irridu ninsew xi kumditajiet li jista' jkollna, però ma nixtiequx li immissu dritt tal-ħajja personali. L-informazzjoni kollha fuq ir rekord kriminali fuq il-marki tas-swaba' Dan kollu qiegħed hemmhekk bħala informazzjoni fl-Istati Membri. Il-problema hija li ma kienx hemm skambju ta' din l-informazzjoni għalhekk għalhekk kellna l-attakki u għalhekk Sa ġraw dawn l-affarijiet, l-iskambju ta' informazzjoni, l-informazzjoni hemmhekk qiegħda però l-iskambju huwa importanti, hemm bżonn skambju. Imbagħad it-trasparenza. Aħna nirridu niġġieldu għat-trasparenza naraw minnu massidien s tal-kumpanniji, noqdu attenti għal ħasil tal-flus, għal korruzzjoni, l frodi fiskali, dan kollu huwa sors ta' finanzjament ta' terrorizmu. Dan huwa tajnuna ċittadini għaliex. Aħna l kontribwenti nifrankaw l-om il-flus jek namlu għek u nishtiq nżid biex nalaq nixtieq ngħid li hemm bżonn inkunu maquda, però hemm bżonn il-fiduċja taċ-ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea. Għaliex mhux ċittadini kollha għandhom fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej. Hemm bżonn li jkollna inqas istituzzjonijiet u għandhom fuq inqas flus. Din hija ħaġa importanti u hemm bżonn ugwaljanza wkoll. Grazzi. Nittama li minn qed iżurna ma jibżax meta nħabbat il-martel, però insomma grazzi ħafna kontributi tagħkom. Issa suġġett li naħseb huwa ta' interess għal kulħadd, suġġett li dwaru hemm bżonn ħafna azzjoni. It-tibdir klimatiku il-ħarsin tal-pjaneta tagħna. Hemm ħafna nies li jixtiequ jitkellmu, sinjal tajjeb biex nibdew b'dan il-punt nistieden id-direttur ta' Friends of the Earth Europe Magda Stokovic biex jitkellimna, grazzi. Thank you, Madam Chairwoman. Grazzi, President. Aħna, edin nifaċċjaw emerġenza planetarja, il-bidla klimatika edha ssir u vera għad assir, mux kif jgħid Donald Trump, n-nis diġa għadin ħossu l-impat ta' tibdir klimatiku mad dinja u fl-Europa. Id-dinja għadha ġarrab zidit eh, fit-temperatura sa' 3 gradi Celsius u l-Europa tittamel l-almu tagħha biex iżżomm il-bidlit taħt il-gradu nofs biex dan issir l-ewwel net is-sistema enerġetika tal-Ewropa m'għandix tuża l-fossili sal-2030 ġifieri minn issa rridu naġġiċu biex ma nibqgħux dipendenti kif aħna bħalissa fuq eh, l-enerġija tal-fossili. Għanna bżonn ġejjini differenti. Ma rridu nifinanzjaw ukoll l-elementi li jużaw il-fossil fuels, fuels. un-bat rridu nsaħħu wkoll il-qasam ta' rinnovabbli il-konsumaturi għandhom ikunu fil-qofol tas sistema enerġetika u rridu l-ekonomija tagħna nagħmluha waħda ċirkolari. Iċ-ċittadini diġà qegħdin fuq qudiemnet fit-trasformazzjoni tal-enerġija huma jorganizzaw ruhom fi proġetti lokali, rinnovabbli, ta' effiċjenza. Jippruvaw jinfatmu minn din id-dipendenza tal-karburanti fossili, però hemm bżonn appoġġ min-naħa tal-Unjoni Ewropea għandu bżonn ikun hemm aċċen fuq impiegi diċenti wkoll biex niżguraw li ħadd ma jaqalura jiena kuntenta li Pollakka u però nistħidu għallak li jagħmel il-gvern Pollak brabta mal enerġija bħala ċittadini irridu nżommu il-mexxejja tagħna accountable f'pajjiżna x'inhu ma jagħmlu fl-ambitu enerġetiku. Apparti minnek rridu nistaqsu l-membri tal-Parlament Ewropew u kol l-pakket enerġetiku l-għadin t-diskutu bħalissa irrid joħroġ minn hawnhekk bħala xi ħaġa aktar ambizzjuża meta mqabbel ma kif imbeda x-xogħol. Grazzi. And now u wissa biex nisimaw minnant il-membri tal-Parlament Ewropew nat il-mikrofonu l-Sur Eckhout għal-ħodor. Grazzi, Signora President, u grazzi lilkom il-kol tal-li il hawnhekk illum diskutu magħna fuq dawn is-suġġetti. Xaġa sabiħa li għal 60 sena ila teżisti l-Unjoni Ewropea u nistgħu niddiskutu dawn is-suġġetti imma qed nara li anki intom tifmu l-problema li għandna aħna għax mill-jider minn dak li tisma' ismajna il illum bħalli kiku kollha naqblu imma le ma naqblux hawnhekk f'dan il-parlament ikonna diskussjonijiet politiċi imqanqlin ħafna li xwara kollox dikija demokrazija matem differenzi kbar bejnietna u dan għatidu tifmuħ meta xaħat semma l-evazjoni ta' taxxa ikun hemm min jgħid imbagħad le dik hija kompetizzjoni ta' taxxa, jiġifieri bħalli kieku aħjar ikonna l-evażjoni ta' taxxa. U l-kummerċ ġust, għalfejn ma saqsux il-politikanti, għalfejn il-kumpaniji jistaw Um, um, iħarku l-gvernijiet tagħhom. Palli kieku kulħadd jaqbel ma' xulxin. Dawn huma t-tip ta' mistoqsijiet illi għalihom irridu insibu tweġiba. U l-istess japplika għal bidla fil-klima, kulħadd jgħid ah, kemm morna tajjeb Pariġi, il-ftejjin ta' Pariġi kemm kien importanti. Imma dejjem ti tistaqsihom imbagħad imma x'se bidlu issa fil-politiki sabiex naslu biex nilħqu l anijiet ta' Pariġi aħna jina Olandiż kellna l-elezzjonijiet il-ġimgħa li għaddiet u biss tliet partiti il-Liberali, id demokrat Kristjani u l-SND mamlu xejn jew ftit li xejn għamlu biex jintlaħqu l-anijiet ta' Pariġi għalhekk iva ħaġa sabiħa li kellna 60 sena ta' demokrazija. Imma uqdu attenti, izguraw illi politikanti tagħkom mhux biss jgħidu klim sabiħ imma li jieħdu azzjoni. Um, Grazzi ħafna. Grazzi għalix eh, inti verament zammejt mal-ħin l-onorevoli Leinen. Iva, jena u koll kontent li etnara tant fostkom għawnek fil-emiċiklu jena apparti dak li namel fil-Parlament Ewropew, jena president tal-Moviment Ewropew u kol. U nittama li se jkonna moviment Ewropew għal dan is sittin anniversarju ta' trattat ta' Ruma li xtana li qed nagħmlu mhux għal gvernijiet imma ċittadini għaliex eh, iċ-ċittadini ħarsu biss dak li jsir fi Strasburg u fi Brussel imma ma jipparteċipawx u jiena ħad gosti li f'dawn l-aħħar eh, ġemat eluf ta' ċittadini ħarġu fit-toroq fil pjazzet u fruma il- Sibt li ġej se jkonna 10 telefruħ li se jamlu marċ għall-Europa. Xiridu, jridu Europa li tagħti tama, fiduċa, li toffri l-om sigurta, Europa li toffri futur u illi twetta il-politiki li għanna bżon fil-seklu 21. U jiena ilni attiv fil- qasam tal-protezzjoni tal-ambjent ferm qabel ma nħoloq il-partit tal-ħodor Naħseb illi aħna saqrin naħdmu fl-imkien u l-industrializzazzjoni bdiet fl-Ewropa 250 sena ilu. U aħna għanna responsabilta li nkunu mexxejja fid-dinja. Jiena immexxi delegazzjoni għaċ-Ċina qed nara x'inhi tagħmel iċ-Ċina qegħdin eh, jaddu minn fuq rasna u aħna rridu namlu eh, ħelitna mux biss nitkelmu dwar l-ekonomija ċirkulari u protezzjoni tal-ambjent imma biex ikonna teknoloġija xirqa għaw kol għal eh, viċi president tagħna kienet il-president ukoll għal politika industrijali u aħna għandna 10 oqsma ewlenin fejn għandna bżonn eh, l-aqwa teknoloġiji, karozzi l-elettriku, robotika, teknoloġija nadifa, teknoloġija aktar effiċjenti u naħseb illi hawnhekk fl-Unjoni Ewropea irridu nagħmlu ħafna biex ikonna progress ekonomiku, soċjali manki biex inħarsu id-dinja li ngħixu fiha. Grazzi ħafna. Tajjeb, mela, issa, il-numru 6 u 70, 7, 6. Jekk joġbok. Grazzi, Signora President, Signora Vici President, eh, tal qed permetti li nitkellem jiena jismi Antoine Etiel, Nijim mill-Lyon, għandi mistoqsija li xuwa veru li l-krizi tal-bidla fil-klima u hija l-ikbar krizi li qed niffaċċaw bħalissa madana kollu ftit żmien ilu il-membri tal-Parlament Ewropew firmaw eh, ftejim ma' ta' skambju eh, ħieles kummerċjali mal-Kanada u eh, f'daqqa waħda eh, se jkun hemm issa iktar emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Għalli issa ma taħsbux li hemm nuqqas ta' kompatibilità bejn id-deċiżjonijiet li ttieħdu f'Pariġi fl-2015 u l-effett ta' dan l-iskambju ħieles. Palli kieku qegħdin nissagrifikaw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 Aħna qegħdin infittxu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi imma dak li verament irridu nagħmlu huwa li nindirizzaw il-problemi tan-nies li diġa' qegħdin ibatu l-konsegwenzi tal-tibdil eh, klimatiku. Semma semmew ir-refuġati ambjentali dawk li jgħixu pereżempju fil-Paċifiku u l-Qorti Suprema ta' New Zealand meta applikaw għal dik il-qorti għallu illi ma jirrikonoxxux il-konċett ta' refuġġat minħabba l-klima minkejja l-fatt illi pajjiżhom eh, kien qed jinqeret għalhekk Eh, din ukoll trid issir priorità fl-Ewropa. Aħna diġa' qegħdin nitkellmu dwar kriża refuġati, imma jew ma nara ma naħsbux biss dwar kif se nsolvu din il-kriżi tar refuġati, imma nippruvaw insibu alternattivi għal dawk in-nies illi għandhom bżonn l appoċ l-għajnuna tagħna sabiex kunu jistaw jiġu fl-Europa jisibu l-libertà u din laqda bejn ċittadini Ewropej kollha. Grazzi, in-numru 691. Grazzi Jens Bukej. Għandi żewġ mistoqsijiet jien. Fl-Ewropa aħna ngħixu f'waħda mill-partijiet tad-dinja l-iktar onja imma il-ħin kollu innaqsu l-istandards tagħna għal dak li x x'jaqsam mal-tibdil klimatiku intom il-membri tal-Parlament Ewropew eh, eh, dejjem eh, suqu karozzi kbar, karozzi li niġsu ħafna għandkom tkunu naqra iktar konsistenti ma' dawk ma' dak li tajdu għanna l-impjanti nukleari. U situazzjoni tantija serja, gravi u perikoluża u dak li aħna nipprofaw namlu fil-Ġermanja huwa li nipprofaw nagħlquhom dawn l-impjanti Għalek dak li qed nippruvaw namlu huwa li nkabru r-riżorsi enerġetiċi ma dana qed namlu mod żbaljat għaliex badna direzzjoni perikoluża ħafna biss 20% tal-enerġija tiġi minn ejjun eh, li jġeddu dana mhux kompetittiv u anke minħabba l fat li s-sitwazzjoni li qegħdin fija eh, dana eh, ma tantx E, e, e, ġanna nkunu fiduċjużi dwar il-futur. Għanna nifmu illi din hija Ewropa waħda, dinja waħda, kolla kollha flimkien fihom, għanna naħtfu l-opportunitajiet u mhux naħluhom. L-aħħar kontribut in-numru 223. Euh, bonjour, je m'appelle Arey. Jena jisimni Arey, jena studenta għamnek fi Brussel, diġa tkellimna fuq il-President Trump, tkellimna fuq il ftajim ta' Pariġi u eh, peress li l-Unjoni kienet eh, propju fuq il-linja ta' qoddim meta kienu għedin jinnegozjaw dan il-ftejim favur il-klima. Kif se tamlu issa pressjoni fuq l-Istati Uniti sabiex jirrispettaw il-ftajim ta' Pariġi għalix minnajrom dawn l-interess ta' dan il ftajim jitnaqqas ħafna. Turn to the wisdom of my colleagues and we begin with Mr. Ek. Nibdew issa bis-sur Eichhout. Ser niprofa nerġa' zomma żewġ minuti għaxin kella tibda stabbat il-martell, mela, fuq kustanijiet kommerċ. Iva, jena ivvotajt kontra dan il-ferm ta' kommerċ u tajjeb li staqsu l-MPs ta'kom. Kull Parlament Nazzjonali għadu jrid jiddeċidi x'ser nagħmlu fuq dan il-fejm kummerċjali mal-Kanada. Dan huwa waħda dinja waħda mill-mistoqsijiet li tridu trasqu l membri Parlamenti Nazzjonali. Il-vot għadu hemmhekk Iżda taqawx fin-nassa li tajdu l-kommerċ huwa ħażin, il-kommerċ jista' jkun tajt ma mhux kif qed nagħmluh issa, aħna irridu f'tejm kommerċjali aħjar dak li qed mal-Kanada mhuwiex tajt iżda hemm alternattivi oħra. Riccardo mill-Portugal. Għandek raġun, din hija waħda mill- mistoqsijiet għandha x'taqsam mal-għanuna l-iżvilupp. Fl-Unjoni Ewropea l-ebda pajjiż ħlif l-Iżvezja mod jilħaq l-obbligi internazzjonali tiegħu biex ħallas għal-għanuna l-iżvilupp. Ħadba titkellem fuq nejtom maħabba, Trump ma kulħadd qed jinsa l-effett li jitħalla meta ma jitħallsux l-għajnuniet għall-iżvilupp. Mill-kollega mill-Ġermanja jiena dejjem nuża r-rota li xi ħaġa perikluża ħafna fi Brussell, nista' nsar nħilkom moħħkom. Eh, fuq l-aspetti nukleari hawnhekk ukoll din nista' dawn il-Kummissjoni għaliex il-Kummissjoni qed tippermetti li jkun hemm sussidji mir-Renju Unitu mill-Ungerija biex jibnu impjanti nukleari ġodda. Dan huwa żvilupp bla sens fejn qegħdin nagħtu sussidji u l-Ungerija qegħdin iġaruna nkunu aktar dipendenti fuq Putin. Din ukoll trid tiġi indirizzata. L-15 sekonda fuq Trump Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar il-pajjiż li l-ewwel jgħaddi għal ekonomija ekoloġika se jkun qed imexxi id-dinja u hekk biss nistgħu nikkonvinċu lil Trump jista' joqgħod jiftaħ imnieri tal-faham imma l-ekonom x'posti ta' xogħol ġodda se jiġu minn ekonomija ġdida u nikkonvinċu lil Trump biex jibdel femtu. Grazzi. Mr. Leinen. Fuq il-politika kommerċali iva din titinbidel is-sita u t-TTIP kienu l-ewwel eżempji ta' atmosfera pubblika li qed tinbidel ta' dibattitu pubbliku u l-Parlament fil-futur dejjem ser ikollu klawżla ta' sostenibilità f'dawn il-ftehimiet kommerċjali li nisalvagwardjaw l-standards ambientali u dawk soċjali. Nixtieq illi ikolna kummerċ fuq affarijiet teknoloġi bħal pannelli solari per eżempju, dan jisir minnajr l-ostakli li għanna bħalissa. U l-sostenibilta tiġi ikun hemm promozzjoni tagħha b'mod iktar maġġel. Sostenibilità hija iva problema. L-Awstralja m'għamlux dan, New Zealand iva iżda mhux l-Awstralja. L-Ewropa qed taqalura fi żvilupp tal-electromobility. Qed nifokaw fuq il-teknoloġija diesel li hija wkoll ħażin għal tniġġis fl-arja U jekk nħarsu anke lejn l-Istati Uniti u anke lejn iċ-Ċina, minħal oħra li qegħdin jippromovu l-electromobility, importanti li dan niffukaw fuq u bl-isforzi u l-ħiliet kollha tagħna. Għanna biss 20% enerġija li tiġġedded, jiena minn Ġermanja, u flimkien ma' Danimarka, l-Awstrija u l-Iżvezja konna dawk illi bdejna it-triq għal reġili tiġġedded u nittama li ħafna stati membri oħra jissegu l-eżempju tagħna. Għaliex ftit żmien ieħor ser ikollna rota ġodda l-elettriku għaliex l-enerġija tiġġedded se tkun xejn hemm iva spejjeż oħra imma l-enerġija li fissa ma tiswix daqshekk. La irna xirna nejxu 8 snin taħt Bush, jirna xirna nejxu erba taħt Trump, maħnix aħna mux ser titwaqqaf il-politika ambientali, sempliciment minħabba dan. Il-Viċi President, grazzi tassew lilkom il-koll edin din il-Kamra. Dan u għawet minn aspet aktar importanti fl-Europa li nisimaw li xulxin. U kultant dan huwa diffiċli kellna nar twil imma nittama li sibtuħ interessanti għaliex il-kustanijiet li semmejna kienu kienu opinjoni differenti kemm fuq il qat fost iż-żgħażagħ, kustanijiet ambjentali u tibdil fil-klima u s-sigurtà. Nittama li ħattu gost din l-esperjenza aħna bħala membri f'din il-kamra nkunu bil-qeda flokkom u bħalma għal kollega mhux dejjem naqblu bejnietna imma irridu nsibu dak li huwa komuni. U minn hemmhekk ġejja il-kelma, hemmhekk ridu nsibu l-kelma kompromess. Fil-politika tal-lum, il-kelma kompromess jemma jusu bħala xi ħaġa dajt ma' minn perspettiva Ewropea hemm bżonn illi naqdu d-differenza ta' bejnisna biex nilħu kompromess biex nimxu l-qoddim. Dan mhux dejjem nagħmluh eh, malaj bizzejiet u l-kommenti ta' urjawna dan il-membri tal-Parlament li kontribwew dan id-dibattitu, grazzi tas-sew, grazzi tal-li kontu magħna. Kien hemm ukoll membri li ġew u li telqu iżda ma kellhomx l-opportunità li jipparteċipaw għandna ġimgħa impenjattiva u napprezzaw li għandna membri tal-Parlament li qegħdin fasna llum u dawk li qegħdin hawnhekk fuq il-panel li li xprunaw id dibattu totana grazzi tal-kontribuzzjoni ta' kumma tal-li qegħdin magħna. Fl-aħħar mhux l-inqas nixtieq nirringrazzja l-President Tajani tal-li kien fil-kamra għal ħin s-sektur laf li għandek ħafna x'tagħmel imma nafdan dan l-avveniment tal-qalbek ħafna. U l ideja tal-mandat, l-idea li tqarreb iktar l-ċittadini lejn istituzzjonijiet Ewropej huwa parti principal mill-mandat tiegħek. And, and, and very finally... U fl-aħħar jiena ġejja minn stat membru żgħir ħafna l-Irlanda. U nixtieq nassigurakom illi anke jekk tkun żgħir tista' tagħmel differenza. Mhux biss fil-Parlament Ewropew, aħna dan nagħmluh billi naħdmu flimkien u billi nsiru nafu lil xulxin. U bħal ma tagħmel fil-kumitat tal-iskola u tal-isport mhux komplikata iktar minn hekk, sempliciment post ikbar, ikbar numri, lingwi differenti, imma l-anijiet huma ċari, rridu Ewropa aħjar. Mhux biss għal din il-ġenerazzjoni, imma għal ġenerazzjonijiet futuri. Immentom u koll tridu tajnuna nibnu din l-Ewropa. Grazzi.